tal-proċess ta' trasformazzjoni għal beneficju ta' ċittadini tal-Moldova u tal-Europa wkoll. Grazzi ħafna, Kummissarju. Irċevejna sitt proposti ta' riżoluzzjoni biex nalqu dan il-dibattitu EPP eh, e Liberali minnat il-GUE mill-ħodor u mis-soċjalista u ħana mill-konservaturi u riformista ġifiri skont il-ftejm li huma waslu għalihom aħna nkun nistgħu nivvotaw fuq dawn ir-riżoluzzjoni lillum fl Il-punto siguiente. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa mistoqsija li l-Kommissjoni dwar containers mitlufa fil-baħar u l-kumpensi li jistgħu jkunu derivati mill-Kommissjoni nista' tiġi mill-Kumitat ta' Trasport u Turizmu biex jippreżenta l mistoqsija naddu l-kelma għal ħames minuti l-autur tagħha li huwa l-Onorevoli Simpson, kol Sur Brian Simpson. Sur Simpson, ekki jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Jien għat nitkellem fissem il-Kumitat tat Trasport kif għad fuq kwestjoni li ġiet traskurata għal ħafna żmien. Ġifi containers li jaqgħu mill-bastimenti jintilfu fil-baħar. Hija ħaġa eh, inkredibbli li eluf ehm, ta' daw il-containers eh, jintilfu. U l-maġġoranza jaqaw mill-bastimenti għal ġo l-oċeani tagħna, ġo l-ibħra tagħna. Jiġi kalkulat li 10,000 containers jintelfu fl-ibħra kull sena. U mill-li jider, eh, jidrinna li eh, l-linji ta' vapuri u l-assigurazzjoni ma' kontenti b'din iċ-ċifra u ma' jamlu xej fuq fil-libħra tal-Ewropej xi 2000 jiġu mitlufa kull sena u dan jider li qed jiżdied ċifra qed tiżdied minn sena l-oħra. Dawn il-containers huma mm, teddida għan navigazzjoni jistgħu eh, waslu għat niġis tal-baħar materjal tossiku u mhuwiex u l-autoritajiet lokali ikollhom joqogħdu jnatfu warajhom għal spejjeż kbar il-Kumitat qed jippretendi li jkun hemm azzjoni biex inniżdu din ċifra qed tibgħat messaġġ lill-industrija marittima li aħna mhux disposti li ntolleraw dat tip ta' aġir. L-Istitut Marittimu fil-Olanda eh, sabet li r-raġuni ta', ta dan eh, eh, il-fenomenu huwa li il-containers għandhom space jew inkella ma ġewx eh, il-ħazna mhux sar sew jew ma mhux barrin sew, marbutin sew. Huwa diffiċli diffiċli li fuq il-bastimenti jekk il-karga qed timxix lem lura jew l-qoddim U dan eh, forsi jista' jwassal li jkun problemi natura tekniki, tekniċi li eh, dovuta għal dizin tal-bastiment. Il-konvenzjoni eh, dwar kompensazzjoni dwar materjal li mhux tossiku fisser li l-autoritajiet lokali jkollhom ħalsu għal tindif Imma l-Parlament qed jippretendu li l-kumpaniji ta' navigazzjoni jaċċettaw responsabilta u nippretendu li l-Kommissjoni tkun iżjed attiva, iżjed proattiva biex issolvi din il-problema, eh, din il-fenomenu kif li jeżisti li mhux aċċettabbli. Jiena qed nitlob il-Kommissjoni li jistudjaw ir-riżultati rizultati tal-proġett Lashing ZC u joffru proposti biex jitejbu eh, l-maniera kif il-containers jiġu marbuta. It-tieni nixtiequ naraw li jkun hemm azzjoni biex kull container eh, jiġu eh, jiżnuhom sew fil-port u jiġu eh, poġġuti sura ta' nies qabel ma bastiment jitlaq. U fl-istess ħin jgħinu biex u jagħmlu dwal biex daw il-containers mitlufa jistgħu insibuhom Umbat eh, nitolbu l-Komissjoni li ħarsu dwar x'tip ta' kumpens jista' jiġi stabilit biex l-awtoritajiet lokali ma jkollhom eh, eh, xi kumpens huma stess. L-aħħar, President jien nixtieq reġalura għall-obbligi li għandha l-industrija marittima li għandhom isolvu l-problemi li għandhom. Jien napprezza li meta jkun hemm maltem kbir x'ċerta containers ħajn tilfu. Imma dak li ma nistax u mhux dispost naċċetta huwa li l-containers eh, jintilfu nħabba li jkun hemm x-xogħol ma jsur sew, jew inkella l-containers ġew mobbin wisq, jew ma ġewx irranġati u postjati sew, jew inkella eh, eh, jkun hemm attitudni tal-SFR mill-industrija ġenerali. Il-containers li jaqgħu mill-bastimenti huma ta' periklu li wieħed jitlef 20.000 kontejner kull sena mhux aċċettabbli. Qed hemm riskju għal bnedmin u għalhekk nitolbu li kuna L-industrija marittima mill-lider mhux disposta taġixxi, allura forsi aħna għandna nagħmlu dan minn flokom. Grazzi. Grazzi Su Samsen. Issa naddu biex jippreżenta fisem il-Kommissjoni u jirrispondi il-Kummissarju Gegenhim uħtran aħolti uxle ta' me bujax għan ċaħta sim. Grazie ħafna. Niju ringrazja l-Sur Simpson għal din il-kwestjoni verament, għal din il-mistoqsija verament importanti. Hija ta' interessa għal ħafna membri tal-Parlament huwa r-rwol tal-Organizzazzjoni eh, Internazzjonali Marittima biex jħares li l-kwestjoni tal-containers mitlufa, din hija regolata f'livell internazzjonali. Il-Kommissjoni Ewropea madana kollu ħad taħdem flimkien mal-Istati membri biex tippromuovi azzjonijiet u tadotta eh, proċeduri internazzjonali miftema fil istruttura tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima dwar it-tieni mistoqsija dwar containers li hum għandhom space li huma mhumiex postjati sew memna bla regola kif wieħed jiggverna eh, meta daw ikunu kienu qed jiġu eh, mobbija. Din il-kwistjoni regolata fl-livell nazzjonali jew inkella biftehim internazzjonali. Il-Komissjoni eh, manda l-ebda intenzjoni li tieħu inizjattiva leġislattiva dwar l-affari. Madana kollha dinna tista' titbiddel jekk id-dibattiti internazzjonali ma nkollhomx ċossess u jkun hemm problemi bl-istabilità tal-bastimenti, is-saħħa tal-bastimenti jew inkella telf ta' containers. Qabel ma wieħed jipproponi eh, proposti ġodda, eh, l-Komissjoni Ewropea għandha bżonn tara l-impatt ta' dit-tip ta' miżura jkollha fuq l-operaturi fis-settur. Illum il-Kommissjoni m'għandix informazzjoni biżejjed dwar din il kwestjoni konkreta. Dwar it Tielet kwestjoni dwar sistema ta', ta biex wieħed ikun jista' jillokalizza l-containers fil-baħar nistgħu nistudjaw għal il-possibilità. Imma li wieħed joffri dat tip ta' tracking devices li l-containers tkun ħaġa ta' spiża u għandu nagħmlu valutazzjoni tal-benefiċċji qabel maħna neħdu eh, deċiżjoni finali u nagħmlu eh, vinkulanti mandatorja. Eh, L-Kommissjoni tista' tara wkoll il-possibilità li tiċċara li tħares lej il-2059 biex tħar li kunem rapporti sura ta' nis, rapport l-autoritajiet dwar xi containers li jinstabu fil-bahar l-spejjeż ta' tip ta' miżuri eh, hija ħaġa eh, li nikkonsidraw. Possibilità bħal di jistgħu nikkonsidrawha fil-kuntest tal-traċċabilità tal-containers għal eh, kwistjoni tal-sigurtà u loġistika. Fl-aħħar dwar kumpens li jsir ta' dannu minn containers li jintilfu din hija ħaġa li nistgħu nindiranzawha ta' direttiva 2029 dwar l siguranza marittimu u l-2035 dwar sanzjonijiet fil-kas li jkollna per sostanzi ta' zejt u li tefa fil-bahar. direttiva 2004-35 eh, eh, eh, dwar responsabilta tal-ambjent ukoll. Tat responsabilta l dawk li jagħmlu xi dannu l-ambjent. Meta jkun għandu trasport ta' merkanzija perikoluża. Daw tip ta' operazzjonijiet għandhom jipprovu jikkompensaw għad-dannu li jsel l-ambjent Mizuri addizzjonali biex ikun hemm reġim ta' kumpens hija ħaġa nistudjawha meta tqabbilha mal-proporzjonalità li t-ġustifikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. L-Kommissjoni s li x-xogħol tal-IMO biex it-tejjeb l-standards għandha tkun priorità. Grazzi. Grazzi ħafna Kommissarju. Issa niftħu il- naddu l-kelma lil dawk li ħajtkellmu fisem il-gruppi e, ġifiri l-onorevoli Rike. Grazie ħafna, President, Signora Kommissarju kif għaltajab is-sor Simpson, eluf ta' containers jintilfu fil ipra Ewropej u dan huwa ta' riskju mhux biss imħabba t tniġis it-tniġis li tant semmejna, imma wkoll għax ħafna minn dawn il-containers ma jerqux u jibqaw fuq il-weċ il-bahar għalek ikunu ta' periklu għal-nadivikazzjoni, anki navigazzjoni kummerċjali, imma anki għal-bċeċ tal-bahar iż-żar. Nafu li ħafna drabi kunem inċidenti li ġibu kol telfin ta' ħajja. Għalek din hija problema serja u jina t-nismax għanda tejt il-kommissjoni meta tedinna jew għandix informazzjoni situazzjoni li biex tkun tista' taġixxi. Jew inkella kif eh, f'sitwazzjoni tal-lum hemm ċertu miżuri li eh, jitlu fis-seħ imma dan mhux minnu ma jsir xejn fil-fatt għalhekk aħna nixtiequ li jiġu proposti numru ta' eh, miżuri ta' prevenzjoni biex nevitaw il l-problemi ta' kif dawn jiġu eh, impoġija fuq xulxin meta jkunu qegħdin jitabbo fuq eh, il-vapuri u naraw ukoll li jkunu kun possibbli li meta jaqa kontejner ikun jista' jiġi identifikat biex innaqsu il-perikli ġifri dan jew speċjalment jekk dan ikun qed iġor affarijiet eh, kimika tossika eh, jiġi wkoll irkuprat mill-baħar Hemm bżonn għalhekk li dawn il-containers ikollhom xi sinjal li juru fejn qegħdin. Bekk inkunu nistgħu wkoll identifikaw il-proprjetarju għax hawnhekk irdu naraw minnu responsabbli meta kien hemm il-mistoqsija orali fil-fatt kellimna fuq dan. Meta ma nkunux nafu minu l-proprjetarju, minu responsabbli e, u l-fatt li ma jinstabx il-container mhux faċli li wieħed ikun jista' jitlob kumpens. Għalhekk il-Kummissjoni m'għandix tikkuntentla ruha li tgħid li m'għandniex il-mezzi għax il-mezzi li jeżistu ma biżejjed, dan mhux minnu hemm problemi ambjentali imma hemm problemi wkoll għal ħajja tan-nies. Grazzi ħafna. Grazzi Surike issa as soċjalisti minuta u nofs. Is-sur ħadawi. Grazzi ħafna. President, Senjor Kummissarju, kollegi, jiena nixtieq ngħid li naqbel mal-punti li tqajmu anki dak il-mistoqsijiet kollha li saqsa Brian Simpson, il-President, ovvjament mhux il-containers biss imma il-kontenut tagħhom. Dan din hija problema li isna ma tantx nafu biha mill-inqas xi 2000 container jintilfu biss u dan fl-ibra tal-Ewropa. Ovvjament dawn għandhom effett negattiv fuq l-ambjent, n-nies li jkunu fuq eh, bastimenti oħra, l-problemi li eh, ġibu fuq il-kosta. U hija problema li rridu la tarfa dan huwa dovut għal veloċità il-temp li jkun ħażin jew l-istoriċ ħażin naħsbu aħna u koll il-kommissjoni mandiċ toqot luri lura u tistenna bis li tkun ikun la jemmu li tuħu l-mizuri bżon li l-kommissjoni eh, tkun konxja tal-problema tagħmel numru ta' proposti għal miżuri u naraw li il-Kummissjoni tippreżenta soluzzjoni fuq proċeduri ġodda u anki forsi xi tip ta' taħriġ kif qal tajb is-surike, is-sigurtà tal-containers hija ħaġa importanti f'dan il-kuntest. U hawnhekk għandna il-kustjoni ta' kif wieħed jista' jerġa' isibhom it-tracking għalhekk nistenna bil-ħara proposti tajbi min-naħa tagħkom. Sur Ħadrawi. Issa għal l-għalde Is-Sinjura Meisner. Grazzi ħafna, President. Sinjura Komissarju, dan l-aħħar rajna fl-aħbarijiet li inti intilef kargo li kien mamul eh, kien hemm ħafna żrabel f'dawn il-containers. Ġifiri, kull tip ta', ta merkanzija li tintilef mħabba li jaqaw dawn il-containers. Eh, ta' min wieħed jifhem għaliex eh, jintilfu dawn il-containers hemm ħafna raġunijiet kien hemm regolamenti tal-Unjoni fuq il-mod ta' dawk jiġu eh, stored nafu li jeżistu wkoll regolamenti dwar dan, imma 46% tan-nies responsabbli għamlu xogħolhom sow. Għalhekk u anki fuq rotot osra um, ħafna drabi l-irbit jizzarma meta jkunu qegħdin il-bastimenti għadhom deħlin ġol-port, u mhux meta jaslu. Għanna ċifri u kol ta' kem containers ikunu għedin fuq wiċċ il-bahar nafu xi id-dannu għall-ambjent għalhekk hemm bżonn inkomplu bl studji biex neġu b'ċifri li nistgħu nortu fuqhom u rridu naraw minu responsabli responsabbli il-proprjetarji tal-bastimenti, naraw li l-regolamenti tal-pajjiż ikunu jiġi rispettati. Jena naħseb li nitilfu 2000 container fis-sena naħseb verament huwa hija ċifra għolja u hemm bżonn li nwaqfu dan il-fenomenu. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar l-aħħar kellim Sur Paxka. Grazzi ħafna. Sur President, Sinjura Kommissarju, kif insibu soluzzjoni għal um, kif namlu tajjeb għal l spejjes ovvjament jiddependi mill-propjetarju u għax il-sigurtà tal-merkanzija hija responsabilità tal-propjetarju. Il-kumpanija tal-, eh, -tal ta' shipping hemm bżonn ukoll li jiġu rispettati il-regolament internazzjonali għal merkanzija fuq il-baħar. Meta din naraw din il-problema, fl-opinjoni tiegħi irridu naraw kif nagħmlu l-kontrolli, kif ikunu marbuta il-containers waqt il trasport taħan fuq il-baħar. rridu naraw x'inhuma dawn ir-regoli e jekk aħna naraw ukoll nifmu kif jinid s-sitwazzjoni verament hekk mhux qed jiġu rispettati ir-regoli inutli nkomplu nżidu regoli jekk dawk li ma jiġux infurzati dawk li għandna li għandna bħalissa, grazzi. Issa imis. Sur Higgins. Grazzi ħafna, President il-kollega Brian Simpson għajjem ħafna kwistjonijiet importanti hawnhekk jiena minna kuntent xej bir-risposta li rċevejna mill-Sinjor Kummissarju li hija sodisfatta bl-affarijiet kif qegħdin bħalissa m'għandha l-ebda ħsieb li eh, tagħmel proposti għal affarijiet ġodda Nirringrazzja Sur Simpson tal-qajem dan. Meta naraw tal-affarijiet, l-affarijiet mu għedem imorru għallar xi 50 fil-mija huwa trasport ta' kimika. Naraw tunnellaċ kif żdied mill-1994 hemm situazzjoni wkoll għal veloċità għax dawn il- bastimenti jimxu b'veloċità ikbar meta wieħed iqabbilhom mal-bulk carriers, jiġifieri qegħdi għandhom eh, veloċità ta' 27 knot. Għalhekk jista' jsiru ħabtiet ukoll ġifri jiżdiedu l-possibilità li jkun hemm il-ħabtiet. Meta wieħed jara ukoll kemm għandhom żmien il-bastimenti, ħafna drabi dan huma bejn 19 u 24 sena. Ġifri ikollhom diġa din l-età dawn il-bastimenti. Għalhekk hemm bżonn konvenzjoni ta' responsabilità ta' liability sabiex bastimenti li jkunu qegħdin ibbaħru fl-ibra tal-Ewropa jiġu verament responsabbli għalhekk dak li rridu hija issa li ngħaddu għall-azzjoni għax is-sitwazzjoni kull ma tmur tmur għall U kif qal sur Simpson fuq il- ħafna drabi il-problemi jiġu minħabba l-izbalji li jisiru minn nis. Hemm bżonn li naraw nagħmlu. Grazzi ħafna, Sur President. Vielen Dank, Herr Kollege. Grazie ħafna. Issa, imis il sinjur Ayala. Grazie ħafna, President dan il novem li ġej ikun hemm tmien snin mill-prestiġ eh, fejn kien dak l incident fil-Kosta ta' Galizja. Eh, tilef 20.000 tonnellata ta' fuel oil u dan kienet raġuni il- Eh, żbal uman u dan wassal għal diżastru f'Kallissja. Waħda mill-raġuni li tkellmu li kien hemm ħafna containers li mitlufa li kienu qed jifflotaw li jistgħu jkunu iżu bħal xi balla kontra dat tip ta' tanker bħal Prestige, imma anki kontra eh, ferry boats u affarijiet hekk Dana juri li jem eh, traskuraġni kbira, specialment fil-taħriċ ta' dawk li għedin jaħdmu fuq il-vapuri li eh, kull darba eh, tkun inqas u inqas u inqas taħriġ. Fl-istess ħin hemm nuqqas ta' applikazzjoni tal-aħjar teknoloġija biex wieħed ikun jista' jorbot sew u jitraċċhom u e, pis eċċessiv. Hemm ukoll hemm bżonn ta' valutazzjoni tar-riski e, ta' tip ta' riskju fiżiku da ta' tip ta' mostru dan jista' jwassal għal li jaqgħu daw il-containers. Aħna nitolbu lill-Unjoni u l-Kummissjoni li jkun hemm miżura eh, immedjati biex jevita dat tip ta' ħaġa biex eh, jgħin taħriġ ta' dawn nies u jkun hemm ukoll sigurtà teknoloġika biex jkun hemm eh, jintrabtu aħjar. Aħna nabżonn ukoll Eh, eh, kapacità li wieħed ikun jista' jitraċċhom għax il-possibilità li wieħed ikun jistu jista' isibhom huwa eh, jista' jkun riżultat ta' proġett Galileo. Sindo ich möchte alle Kollegen noch mal drauf aufmerksam machen, dass es Xtaqt infakkarkom għal darbohra. Biex ma titkellmux daqshekk pass maġġel għax nixtieq ngħidilkom u kol li huwa fl-interess l-interess tagħkom li intom taddu id-diskorsi tagħkom lill interpreti biex ikunu jistgħu jaħdmu aħjar. Issa is-sur Lightfield. Grazzi ħafna, se nipprova nżomm dak li għadek kemettinna f'moħħi, Sur President. Jiena, sodisfatt li nara li fil-seklu 15 ma kienx l-Unjoni Ewropea xinkella dak iż-żmien Columbus kienu qatt ma kienu jħu l-Amerika x'kienu jerqu f'nofs triq. Aħna nafu x'qed jikkawża din il-problema u nafu wkoll iridu naraw infittxu soluzzjoni. Imma il-Kummissjoni dejjem tipprova taħrab minna s-soluzzjoni Aħna nafu il-problemi per eżempju ta' pizzejiet li ma jintrabtux tajjeb il-containers u bekk jintilfu jaqgħu fil-baħar. <laughs> Jekk jekk peress il-pajjiżi waħedhom ma jistawx jaġixxu, naħseb li verament tal-Kummissjoni li tagħmel xi ħaġa. U Hawnhekk mhux qed nitkellmu biss fuq problemi tal-ambjent, ejja niftakru li din tista' tiswa l-ħajja tan-nies il-plastik li qatt ma jinqeret u jinġabar fl-Atlanti. Fl-Atlanti. Ma tafu li fil-Atlantiku ta' Tramontan, il-ħajja mhix faċli. Jina naħseb li edin izbaljaw li ma namlu xej. Hemm bżonn regolamenti, hemm bżonn regolamenti jaslu ta' malaj, il-Kummissjoni trid taġixxi għax qegħdin f'sitwazzjoni ħażina ta' periklu u hemm bżonn naġixxu. Il-Kummissjoni għandha terfa' responsabilità. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa niġu għas sessjoni tal khdi Sur Prillo. Entschuldigung, Herr Kollege Pirillo. President. No. President. Eh, skużani, ma konċet nisimak. Jena naħseb li li fuq din id-diskussjoni tal-containers li jintilfu fuq il-bart fuq il fil-bahar hija ħafna importanti. Importanti wkoll eh, l-ekonomiji ta' dawn il-pajjiżi li għandhom il-kosta l-Unjoni. Naħseb li il-Kummissjoni għandha taħdem sabiex il-post fejn nejxu ikun dejjem iktar sikuru naraw li ma jkunx hemm daqshekk danni dan ħafna drabi il-containers ikunu ta' periklu hemm bżonn ukoll li l-bastimenti li jkunu qegħdin ibaħru hawnhekk jagħmlu iktar kontrolli fuq il-merkanzija tagħhom ħafna drabi nafu li jkunu qegħdin meġorru sustanzi tossiċi. Mhux l-ewwel darba li aħna tlabna li naġiċu fuq, punti bħal dawn. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Perillo. Nadu Sur Simpson u u l-kaċ di President, jenna stat kena fil-qosor ħafna u najt biss li jenna dizappuntat bi risposta tal kummissjoni għal-mistoqsija orali tana. Jiena napprezza li l-aħjar ħaġa tkun li kunem ftejn mad-dinja kollha u rridu ninvolvu l-IMO, pero l-IMO fil-fatt hija waħda mill-organizzazzjonijiet l-iktar eh, li jimxu bil-mod eh, timxi bil-mod daqs fekruna. Eh, jekk jiena nitlef apposta l-fejn kaxxa eh, materjali tossiċi eh, jarrestawni. U sa aħna nipermettu illi dan jiġri bil-containers. Ma nistawx ma namlu xejn u ma neħdux responsabilità tagħna. Din hija problema li qed tikber u din hija problema gravi u hija problema li rridu nirsolvu u ma nistawx nistaħbew wara l-kliem għaliex irridu l-ewwel nevalwaw dan u nevalwaw l-ieħor. Intkom smajtu dak li qalu l-membri tal-Parlament u eh, eh, għamlu kull ma tistaw biex nirsolvu din il-problema. Grazzi kollega Simpson. Essa signora Gigan Quinn tala id-dibattitu. Grazie, President. Ringrazio gli onorevoli membri li ħadu sempre f'dan id-dibattitu. U nifem l-importanza u koll il-tad-dibattitu li għedin eh, namlu issa. U eh, nifem il-Komissjoni għanda tam xaħġa fil-politika taħħa biex tipprova sib soluzzjoni għal din il-problema. Il-debattitu juri kemm huwa kemm hija kwistjoni importanti. U din il-kwistjoni hija marbuta wkoll mal-ħarsin tal-ambjent. U f'dan id-dibattitu smajna l-pożizzjoni tal-papri eh, tal-plastika ta' Signora Meister, tkellimna fuq Kristoflu Kolombu u kien hemm min qalu koll li Kolombu ġi wkoll fl irlanda u jiena kuntenta li għamil vjaġġ bħal da. Nixtieq nirringrazzja l-membri kollha mod partikolari Sue Simpson li għamel tant xogħol fuq din il-kwistjoni ħa interess kbir. Aħna noħdu bis-serjetà din il-kwistjoni. Aħna nifmu li hemm ħafna containers dejjem qed jiżdiedu dawn il-containers li jitil li jintilfu u kif diġà għat iktar kmin il-Vice President Komissarju Kallas għet jistudja din il-problema u ma jaħsibx li huwa mħabba kif jiġu marbutin imma għax forsi ħafna minnhom jiznu wisq u ħafna drabi għandna bżonn anki nsaħħu il-bastiment eh, eh, u ħafna drabi għax il-bastiment ikunu ikunu odma eh, kif qal sur Simpson. Aħna dawn il-kwistjonijiet irnundhom is ma nistgħux insibu skużi u kompromessi. U Sur Kallas mod partikolari se jkonsidra jekk u eh, jekk hemmx bżonn nagħmlu xi ħaġa u naħdem u se jaħdem iktar mill-qrib mal-kumitat tagħkom fuq din il-problema. Għandna diġà strumenti biex nizguraw is-sikurtà u l-prevenzjoni tal-tniġġis għal da stand fuq l-azzjoni konkreta fuq din il-kwistjoni nemmen li f'dan l-istadju memx bżon, memx propju neċessarju li nihdu azzjoni issa. Anki e, wara e, li naċetta dak li għatint li l-IMO timxi bil-mod ħafna e, fl-organizzazzjoni ta' xol taħħa. Però il pozizjoni ta' Sur kalla sija li il-forum ċera għal dan kwistjonijiet u għal IMO u mux il-Kommissjoni għam bżon nħedġu il-din diskutu eh, fuq din il-problema u l-importanza li konna approċ globali biex eh, il-kondizjonijiet ikunu indaqsa l-kulħat eh, mill-Stati membri u minn pajizi oħrajn għal daqstant nala billi nisħaq li dawn il-kwistjonijiet għandhom l-ewwel jiġu diskussi fl-IMO, il kommissjoni emmek hija osservatur eh, u il komissjoni tħejji pożizzjonijiet għal eh, fil-laqat tal-IMO fl-imkien ma l-istati membri. Ma nista nizguralkom li jena nati rizultati ta' dibattitu għawnek l-Komissarju Kallas u nista garantilkom li huwa imexxi din il-kwestjoni dim. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Bekk għalaqna dibattitu u naddu issa għal-rapport ta' Signora Meissner fuq l-evalwazzjoni tal-progress fil-politika integrata tal-Bahar.